għaddu għal-votazzjoni. Għanna tlet proposti dwar il-Nicaragua. Il-Sinjura De Kaiser ser titkellem. President, jina nishtiq infakrek il-grupp tiegħi deċida li ma kienx jipparteċipa fil-votazzjoni għal reġuni li jinsemmejt iktar qabel. Għalhekk aħna maħniex nastienu, iżda aħna maħniex nipparteċipaw lanqas. Signora Korhola, grazzi. Grazzi, Sur President. Fid-diskussjoni, bosta kollegi jingħataw il-permess illi jaqbżu l-ħin tal-ħin tagħhom u għalhekk jiena nixtieq infakrek illi jekk hemm bżonn aqta' l-mikrofonu. U importanti li dan isir biex ħana ma nitilfux il-ħin tagħna li għandna disponibbli, grazzi. Iva. Kien hemm nitkellem darbtejn imma mhux dwar l-istess punt. Jiena maqtajt il-mikrofonu lil ħadd. Kont qalbi tajba, iżda darba oħra sar nagħmilha. Grazzi. Is-sur mela. Iva jien ukoll xtaqt nisħaq għall-istess raġunijiet tas-soċjalisti il-grupp tagħna ddeċida li ma jipparteċipax fil-votazzjoni. Aħna rridu li l-oħrajn jifmu l-pożizzjoni tagħna fil-votazzjoni, grazzi. Grazzi, Sinjura Figuredo. Grazzi, President. Jien xtaqt ngħid l-istess ħaġa bejn u ieħor. Għal-raġunijiet li ġew spjegati meta aħna tkellimna aktar qabel, aħna maħniex ser nipparteċipaw f'dan id-dibattitu, f'din il-votazzjoni. il votazzjoni Aħna ħadna parti f'dan id debattitu żammux fil-votazzjoni. U raġunijiet diġa spiegajnijom. Tajja pues, naħseb il nistaw naddu għal-votazzjoni, aħna ser nivvotaw dwar il-rezoluzzjoni konġunta konġunta ta' tlet gruppi politiċi, PPE għal u ICR. Dinija dwar Nicaragua minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. Issa, it-tini punt. Għal proposta rezoluzzjoni tal-Laos u l-Vietnam. Jina xtaqt nejt li taħt paragrafu hemm żball tekniku żgħir. Il-klim disciplinarju u kriminali ser jiġu mneħħija. Issa il-mozzjoni eh, dwar il-Laos u l-Vietnam din hija rezoluzzjoni konġunta ta' ħames gruppi politiċi ser ikonna votazzjoni separata. Għalhekk Issa dwar paragrafu 6, l-ewwel parti, minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. Issa it-tieni parti minu favur, kontra, astensjonijiet, għaddit ukoll. Issa l-mozzjoni kollha minn favur kontra astensjonijiet għaddiet. L-aħħar mhux l-inqas issa ser nivutaw dwar il-mozzjoni ta' ħames proposti dwar iċ-Ċina. Dwar l-użu tal-pina tal-mewt u drittijiet tal-minoranzi. Sur Posolt, Sur President, hemm żball f'punt numru 3 tal-verżjoni Ġermaniża. Nixtieq nistaqsik biex tifverifika u tiżgura li hija korretta fil-lingwi l-oħra. Hemm miktub li tikkundanna l-eżekuzzjoni kemm ta' eh, Tibetani u Lugons. Lugons mhumiex Tibetani u Tibetani mhumiex Ugons, allura kieġobkom verifikawa din. Grazzi, waser verifikawa. Jew ngħaddu għal mozzjoni ta' soċjalisti, demokratiċi. Minu favur? Kontra? Stensjonijiet? Maddiċ. Issa, ser nivvutaw dwar mozzjoni konġunta ta' tlet gruppi politiċi il-PPE l-għaldew l-ħodor. Se votaw permezz ta' votazzjoni nominali. Sen nivvotaw dwar paragrafu numru 9 minu favur, kontra, astensjonijiet. Naħseb li rridu namlu verifika elettronika. Għalhekk kek jogħġobkom uħorġu il-karti tal-votakom, votazzjonija miftuħa. Tajjeb, pues, votazzjoni maluqa. Tajjeb u għaddiet. Issa il-mozzjoni kollha permezz ta' votazzjoni nominali ser nifutaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet.